Yes, good afternoon. Um, and the first item on the agenda... Warlof Senar Tayyip, l-ewwel punt fuq l agenda tal-lum ta' of Senar huwa diskussjoni fuq il-kwittanza tal-2009 il budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. U l-kwistjonijiet kollha ħanaħdu minn blok. Għandna rapporter wieħed, il sinjura Ori, u għalhekk nadilek il-kelma mill-ewwel u nistaqsi l-Sinjura Petenali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 Jew, anzi, nistgħu nagħmluhom flimkien għaxin inkellmu nifrankaw il-ħin. Nistgħu President. Ok, tajjeb wis, grazzi. Mela. Eh, ma tanċ għandu wisċinajt, l-ħbarijiet li għandu huma tajbin, fi prinċipju ma tantx għandna problemi. tkellimna fuq ma l-awdituri għal budgets differenti, hemm problema waħda ġenerali biss li jiena ressaqt meta tkellim fuq dan il-punt dwar in-nefqa soċjali. Aħna namlu l-almu tagħna possibbli sabiex bekk naraw li jkollna l-flejjes u l-fondi. Mbagħad Meta dan iseħħ, l-istituzzjonijiet stess ma jintużawx bisħieħ. Allora l-fondi ma jkunux jintużaw kollha. Il-fondi disponibbli għalina f'dan il-qasem tal-affarijiet soċjali u l-impjiegi ma tantx jiġu mejjuna speċjalment meta tiġi biex l il budget darba ta' wara. U għalhekk l-ewwel kumment tiegħi 79% tal-font kienu meħuda u hija ta' ħasra li ma ntużawx 100% mill-fond iżda biss 79% kien hemm ċertu impatti minn xi stati membri. Iżda naħseb li dawn l-iżbalji tnaqsu mill-54 sa 36% il-Kummissjoni kellha kontribut siwi ħafna sabiex tagħti input pożittiv għal din ix-xejra u din għandna isuha għandna narfuha. Madana kollu għandna nistaqsu lill-Kummissjoni sabiex il-programm jitħaffef tal-imot sabiex bekk nkunu nistaw nieħdu d-deċiżjonijiet fil-ħin u bekk kumbat nkun nistaw jkollna impatt fuq il-finanzi. Għanna l-programm tal-2020 li qed jistennina hemm ħafna affarijiet nagħmlu nafu l fondi mill-fond soċjali jkun tajjeb li jekk ikunu nistgħu nikkontribwixxu sabiex intejbu l-kwistjoni tal-affarijiet soċjali u l-impjiegi. Kellimna dwar dan bosta drabi u ta' sekwit. speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam il kozjoni soċjali u l-miri l-oħra tagħna, iżda dejjem qed nitkellmu dwar flejjes għolin ħafna, ovvjament dejjem irridu naraw li nistabilixxu għanijiet fondamentali li mbagħad irridu jsiru prioritajiet. Hawn qed nitkellmu speċjalment dwar it-kattir tal-impjiegi u postijiet tax-xogħol ġodda. Għalhekk, bħalissa nistgħu ngħidu li hemm xejra pożittiva. Nixtieq nistaqsi l qorti tal-awdituri biex iqisu dawk li huma l-ispejjeż marbuta mal-affarijiet soċjali. B'rapport bħal dan nkunu nistgħu nifmu aħjar għala l flejjeż disponibbli mhux qed jintużaw mija fil-mija Naħseb għawek resaqna kritiki kostruttivi għandhom jitqisu b'dan il-mod. Issa, nqisu l-istituzzjonijiet wieħed wieħed. L-ewwel net għandna ċ-Ċentru Ewropew għall-iżvilupp tat-taħriġ professjonali, il-ċedefop, u għawn għanna problemi għal fond ta' 1.8 miljun euro. Għalek kienem tnaqis, meta mqabbel ma qabel u għalek irridu nirrispettaw il-prinċipju tal-annwalità meta ntejbu il-pjanifikazzjoni għaliex inkella musser nimxu l-qoddim. Bqija ma tantx nara problemi fir rigward il-ħidmu il-ħidma ta' ta' din l-istituzzjoni taċ-Ċentru u għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali. Sembat xi ħaġa fuq il-ftejmiet ma' Norveġa l-Iżlanda aħna qed interessaw ruħna u aħna nixtiequ nkunu nafu jekk hemm xi ħadd ieħor interessat. Bata nkunu nafu jekk kien hemm tnaqqis u liema mezzi ġew adottati sabiex jagħmlu tajjeb għalihom. Brabta mal-Fondazzjoni ta' Dublin Fil-bidu konna ħadna nota ta' nuqqasijiet u anki f'differenzi ta' opinjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-dispożizzjonijiet provizori. Kien hemm sforzi kbar biex dawn l-iżbali u dawn il-nuqqasijiet jimlu tajjeb għalihom u jiġu korretti il-proċeduri kollha ta' elu għandhom jiġu komunikati b'mod aktar adattat u naħseb għalhekk li r-regoli finanzjari iridu iwaslu li jkun hemm bilanċ. Ma tantx naħseb li għatem xi problemi oħra li għandna fejn qogħdu nikkritikaw. Nimxu l-qoddim għall-Aġenzija Ewropea għall saħħa fuq il-post tax-xogħol u s-sigurtà fil-post tax-xogħol u hawn kien hemm flejjes kbar. 18% tal-finanzjamenti għax-xogħol u għalhekk dan ifisser 3 miljuni u nofs li ma nistgħux nibqgħu nserħu fuqhom għas-sena li jmiss, sena ta' wara. għawek irridu ntejbu l-prinċipju ta' annwalità' u anki l-kwistjoni tal-supervizjoni tax-xogħlijiet dan nistgħu ntejbuhom. dana kollu minkejja dan hawnhekk nistgħu ngħidu li nistgħu ikun għafas aċċettabbli f'dak li għandu x'jaqsam is-sitwazzjoni finanzjarja għaliex ħafna midrabi mod ġenerali r-regola tiġi rispettati. Imbagħad fl-aħħar il-punt tal-aħħar il-Fondazzjoni Ewropea għat-taħriġ professjonali U hawn nista' ngħidilkom li ma tantx hemm problemi il-regoli ħafna mid-drabi ġew rispettati u t tranzazzjonijiet finanzjari ġew meqjusa bħala regolari. hemm rimbors għal eh, flejjes tas sena ta' wara din meta xi ħaġa pożittiva u barra minn hekk il-qorti tal-awdituri għamlet xi osservazzjonijiet propju fuq dan il-punt. Iżda l-istituzzjoni ħadha diġà miżuri sabiex ikun hemm kontroll u monitoraġġ ta' dan il-flus li jintraddu lura mill-budget. Għalhekk kull ma se nagħmlu huwa li din hija triq tajba li ħadu u li id-dispożizzjonijiet u r-regolamentazzjoni trid tiġi dejjem irrispettata. Ovvjament l-ispejjeż amministrattivi għal personal huma diffiċli li taħseb għalihom minn qabel, dan jista' jwasal għal problemi, iżda ma tantx hemm problemi kbar u għalhekk nista' niġbor kollox flimkien, nista' ngħid li ma tantx hemm problemi kbar, il-ġestjoni finanzjarja hija pjuttost tajba, ma tantx rajna ħafna problemi u regolaritajiet u għalhekk il-stqarrija ġenerali tiegħi hija li l-fondi li hemm a dispożizzjoni għandhom jintefqu b'mod siwi, mod adattat u dan huwa importanti ħafna sabiex bekk ikun hemm fondi disponibbli anke s-sena ta' wara. Grazzi. Uh, Grazzi. Issa, nħallu l-kollega jekk jixtiex u jieġeb jew jagħmel xi kummenti fil-qosor. Signora President, membri onorevoli, il-Kummissjoni sodisfatta li qed tisma' mir-rapporter li hemm titjib fil-kontijiet annwali mhux biss għarrata ta' żball, li hija l-iktar ħaġa li nafu, iżda din tista' tvarja minn sena l-oħra. Iżda l-indikaturi kollha fil-rapport tal-Qorta tal-Awdituri u anki ir-rapporti differenti mill-Diretturi Ġenerali kienu indikazzjonijiet li hemm trasparenza u dawn huma kategorizzati bħala A u l-indikaturi l-oħrajn fl-annes jindikaw li l- fond soċjali u l-fond ta' koezjoni huma sejrin tajjeb għandhom ġestjoni b'saħħitha dinja importanti għaliex nafu kemm hija komplessa. U hemm probabilità ta' żbalji. Il-Kummissjoni għandha hija konxa li hemm żbalji minħabba l-budget anki għal raġunijiet tekniki u l-fatt li jekk testendi l-eligibilità mill-ħabba l-kriżi finanzjarja bidlet kemm xejn l-affarijiet, waslet għal ċertu domin u differenza fil-ħin. Iżda mbagħad nafu li kien hemm aktar viġilanza budgetarja f'dak li għandu x'jaqsam il-monitoraġġ ta' possibilitajiet ta' falliment Anke fir rigward il-kwittanza, il-Parlament talab li jkun hemm pjant program ta' azzjoni stringenti ħafna, il-Kummissarju aċċetta dan, il-Kummissjoni resqet din it-talba u kien hemm ukoll ftit domin f'dan l qasam għalek kien hemm titjib u aħna konvinti li fis-snin li ġejjin il-pagamenti blura ħa jitnaqsu u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 proposti validi u d-dimna minnaħa tal-rapporter u kull ma nagħmel huwa li nintegra ftit punti diversi differenti. L-ewwel net fuq il-Fondazzjoni Ewropea titjib tal-kondizzjoni tal-ħajja u tax-xogħol. U importanti ħafna li Il-rapporter bbażat ruħa fuq il-punti li resqu l-qorti tal auditori Jiena naħseb li il-bilanċ hawnhekk li nkiseb huwa wieħed tal għalhekk nistgħu nkunu nimxu favur. Dak li għandu man bat il-Fondazzjoni Ewropea l taħriġ professjonali hawnhekk naqblu ma' dak li proponiet ir-rapporter. U għanki aħna nħossu li huwa importanti li jiġi konfermat li l-Fondazzjoni għamlet sforzi sabiex bekk tkun tista tmur l mill-isbali u biex timxi fid-direzzjoni l-aktar tajba, aktar korretta. Hawnhekk ħarres u emenda mhux ewlenija hija sekondarja u Dak li għandu x'jaqsam għall l-Aġenzija Ewropea s-Saħħa u Sigurtà fuq il-post tax-xogħol hawnhekk ukoll naqblu mal-proposti ta' rapporter. Dak li qalu l-qorti tal-awdituri huwa minnu huwa tajjeb dejjem hemm raġunijiet għal aġenzija jew inkella fondazzjoni ma jużawx il-flejjes bisħieħ, da mux dejjem jiddependi biss mill-organizzazzjoni għaliex meta tipprova twetta ix-xogħol tipprova ssib kemm jista' jkun modi sabiex ittejjeb is-sitwazzjoni. Għalhekk hemm ħafna partijt interessanti li għandhom jaqdu ruol importanti. Palma kont najtet, għabel qabel xorta waħda nistgħu napoġġaw anki dan ir-rapport. U hawnhekk u xi emendi minna ħatana. Iżda notaġija banda importanti xkwaza naqblu fuq kollox. Grazzi, grazzi Signora President. Skużawni li wasal tard ma smajċ da kollu li għal orri, imma mill smajt jiena naqbel ma dak li smajt. Huwa importanti u sro li għal ukoll eh, fil-opinjonijiet kollha tiegħu fuq il-fondazzjoni differenti illi transazzjonijiet eh, tal-kontijiet tal-sena 2009 huma eh, regolari u legali u dan il-punt għandu jsiru għamilha fil-fatt fil-opinjoni tiegħu. Hemm xi kwistjonijiet li tqajmu fil-fondazzjonijiet differenti u fil-qosor ħan nistaqsi xi mistoqsijiet tuna nagħmel xi kummenti l-ewwel net il-Fondazzjoni Ewropea għal titjib tal-kondizjoniet tal-ħajja u tal xogħol għandi l-rapport tal-awdituri tal-2008 u 9 biex nara il-kummenti kienu differenti jew jekk il-fondazzjoni kienieċ ħadet is-suġġerimenti tal-2008 u jina hawnhekk ma sibx affarijiet li kienu strambi. Issa, mistoqsija dwar i għalet illi għamlet reġistru tal-eċessonijiet fl-ewwel tal-Lulju tal-2010, il-punt 15. Jiena nixtieq li xi ħadd li xi jfisser eżatt eh, dan eh, il-komment. Jiġifieri reġistru ta' eċċessjonijiet. U mbagħad kien hemm ukoll xi kummenti dwar eh, l u l pagamenti Naf li kien hemm problema anka s-sena l-oħra e, f'din il-fondazzjoni imma għamlu strutturi biex ma jerġgħux xirrepetu l-istess balji. E, ġifiri jina kontenta bil-risposta li jgħidu dwar dan, pero xorta nixtieq e, illi tispjegaw li dak il-punt partikolari. Umbat, il-ċentru Ewropej għall-iżvilupp eh, tal-taħriġ vokazzjonali fir-risposta tagħhom għal xi kummenti qalu li iddeċidaw fuq pjan fl-2000 tal-2010 biex ikkonformaw mill-2013 ma' suġġerimenti tal-orti għal fejn ħaj uh, jihdu sal-2013 xini l-problema, xini l-kustjoni u kontenta u koll li ħadu deċizjoni biex jaraw li l-korp ta' governanza eh, kun qed ma monitoraġġ ta' trasferimenti kollha mhux dawk tal-valuri baxxi biss. Forsi eh, tatuni naqra risposta għalfejn ħaj dawmu l-affarijiet sal-2013 l-oħra hija tal-Aġenzija għal eh, saħu sigurtà fix-xogħol. Ma tantx ma naħsibx għandna mistoqsijiet hemmhekk. U fl-aħħar il-Fondazzjoni tat taħriġ Ewropea u l-risposta tagħhom eh, risposta 13 fej edin jgħidu illi l-pjanar tal-budget u eh, l-esekuzzjoni tiegħu id-dawmet minħabba l-bazi legali tal-fondazzjoni u kienem anka sospensjoni ta' żewġ miljun euro Eh, forsi tistaw tispiegaw li għalfej dan seħ u eh, xkien l-impatt. Imma liktar għalfejn seħ dan kontenta u kol li l-fondazzjoni għettajdinna illi ħaj kollom interpretazzjoni aktar stretta tal-regolament finanzjara xil qorti tal-bitom li għamlu dan. Grazzi li sulori għall-opinjoni tijaw, għall-opinjoni tijaw naqbel miegħu u jista' jkun li jkun hemm bżonn ta' xi żewġ emendi skont ir-risposti illi ħajatina. Mela, is-surori ħajati ir-risposti issa jew jekk jekk trid tista' forsi anka til ma' min qajjem il-kustjonijiet eh, aktar tard. Is-surori. Grazzi ħafna. Mod partikolari nixtieq ngħid grazzi minn qalbi lil kollegi tal-kommenti tagħhom. Ir-reġistru tal-eċċessjonijiet sfortunatament ma nafx x'kienet ir-raġuni illi għamluh ma tħallx f'dawn id-dettalji mux eh, ma tħalx fil-dettal daqs Marjen. Pero jina ħan iċċekja di umbat eh, nkelmek eh, dwar dan, Sinra Harkin. Ma naħsibx illi ħajkun hemm xi kbira f'dan ir-rigward it-tieni mistoqsija tiegħek. Wa għalfejn dan il-programm ħajjibqa' sa l-2013 u għalfejn. E, dan u dana fil-fatt jaqa' taħt il-kompetenza tiegħi biex nevalwad il-biċċa xogħol. Jiena ħani prova eh, nara eh, jekk fil-fatt hemm xi dan ir-rigward jew jiena kuntent ħafna li l-kollegi għamlu emendi jekk jixtiequ. Pero l-iktar ħaġa li jiena naħseb li kienet importanti għali li ngħidu illi dawn l-aġenziji u fondazzjonijiet ħafna drabi dan l-aħħar snin kienu suġġetti għal ħafna kritiżiżmu għal nuqqasijiet fil-ġestjoni tal-finanzi tagħhom u ma wedu illi ħajranġaw l-iżbalji tagħhom u dawk kollha li saret uh, il-verifika tagħhom jidru li mexxin fi triq tajba ħadmu ħafna eh, iġifiri għanna nkunu protettivi lejn dawn eh, l-entitajiet eh, dwar il-mistoqsija ta' Sinjura kien jena nixxieq li nikuntatja lila u niċċekjaw jekk hemmx xi problemi l-impressjoni tiegħi illi mhux suppost li jkun hemm imma ħa nipprova nġib risposta eżatta fil-qosor forsi ħadd zbal. Eh, Min għalija li darba kien il-fondazzjonijiet hawnhekk u kon qegħdin niddiskutu il-kontijiet tagħhom. Ħajkun hawnhekk fjan nar tajjeb ħafna. Mela jekk m'hemm xejn aktar xi ngħidu dwar dan. nixtaqt ngħidilkom illi eh, għandkom sa 13 Deċembru għall-emendi u uh, e, l-adozzjoni sal għal ta' frar. Mela l-punt li jmiss li huwa l-aħħar wieħed tal-aġenda tagħna fu u dan huwa kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali biex jiġi appoġġjata l-istrateġija e, Ewropea tal-2020. Nadja Hirsch għandha għal mikrofonu. Grazzi ħafna. Ir-rapport dwar l-edukazzjoni taħriġ u taħriġ vokazzjonali biex tiġi appoġġata l estrategija tal-2020. Eh, ħdimna fuq u fl-imkien ma' shadow rapporters, kena ħafna laqat u kena u koll anka kommenti fil-komitat u koll xoll li sar kien kollu utli. Punt importanti kien li l-taħriġ vokazzjonali se jkun ta' rol importanti ħafna, mux għet nitkelmu unek dwar e, l-iskola u l-high school biss, imma aktar li l-inminem. Eh, Mek nħarsu l-istrategija tal-Europa tal-2020 din turi kem ħajkonna bżon ħaddima kwalifikati tajjeb, ġifiri mux biss minn skajl sekundarju, skajl olin imma anka dawk vokazzjonali. Iġifiri, il-kunċett tal-kwalità Eh, se jkun kunċett importanti eh, meta il-Kummissjoni titrattaha. Issa fil rigward ta' taħriġ professjonali eh, naħseb li hawnhekk huwa ċar illi l-ewwel taħriġ li jirċievu l-żaza huwa li jittrażmettu ħiliet li jistgħu jkomplu jibnu fuqhom. Ġifieri ħiliet bażiċi li wieħed jista' jibni fuqhom. Ħiliet ta' fondazzjoni. Barra minnek fil-Komitat tal-Kultura u Edukazzjoni tkellmu dwar eh, eh, kif wieħed iħares lejn it-taħriġ vokazzjonali din hija kwestjoni diffiċli nafu illi eh, din tista' tkun alternattiva tajba għal taħriġ fl-università imma jekk il-kwalità tkun tajba. Jiġifieri li tkun hemm livell tajjeb ta' konformità bejn l-Università u t-taħriġ vokazzjonali fil-Ġermana pereżempju jekk wieħed ikompli eh, kwalifika ta' masters jew apprentistat, allura eh, din hija konformi ma' eh, l-edukazzjoni fl-Università Issa dwar l-impjeg ta' zazaha Hawnhekk eh, aħna eh, rajna punt importanti ta' zaza li jitilqu mill-iskola bi kwalifiki baxxi ħafna xi tilqu kmieni. Eh, aħna nifokaw eh, ħafna drabi fuq tfal li jkunu spiċċaw l-iskola sekondarja ma iridu nħarsu u koll dawk li tilqu l-iskola qabel ma jispiċċaw l-iskola sekondarja u jkollhom eh, ftit jew xejn kwalifiki u din il-kwestjoni il-Parlament għandu joħodha bis-serjetà fil-budget li jmiss kieku tajb kieku jkollna proġett pilota eh, fil-perjodu tal-budget li jmiss biex naħdmu fuq livell lokali ħalli inħajru iż-żgħażagħ il-kumpanniji u l-iskejjel biex Eh, dawn anka iwaqfu network illi jkun jistajjejn illi zazah u għom ċans fil ħajax daw kollha dawn iż-żazah għandhom potenzjal illi sfortunatament mhux dejjem joħroġ fl-iskola, imma l-potenzjal hemmhekk ikun. Dwar taħriġ aktar taħriġ huwa importanti illi inħarsu lejn is-sistema edukattiva bħalissa u meta namlu daw nara, na, naraw illi fil-ġejjini il-taħriċ addizzjonali u l-edukazzjoni matul il-ħajja kollha ħajkun ta' importanza kbira fil-waqt illi e, sistemi tradizzjonali forsi musa jkunu daqshekk importanti daqs illum min qed iħaddem irid iqishom daw l-affarijiet kollha u anka jrid iqis il-bidla fil-kwalità. Għalek aħna eh, suġġerejna speċi ta' checklist għal aktar taħriġ. L-ideja hi li min qed jħaddem jista' jimmarka il-kaxxi li jirkorrispondu għal għal eh, dak li qegħdin joffru huma fis-suq tax-xogħol. Pereżempju, jekk eh, persuna m'għamlet l-ebda taħriġ addizzjonali għal xar snin u ilhom jaħdmu f'kumpanija stabbli, allura dawn iridu jifmu eżat x'inhuma iċ-ċansis tagħhom fis-suq tax-xogħol. Eh, il-ħaddiema għallin inqas ikunu jafu xuwa rikjest minnhom modelli ġodda pereżempju biex ikunu jistgħu jidħlu fis-suq u din tista' taħdem per pereżempju anka minn fuq l-internet stess, wieħed ikun jista' jara li ma kors il-persuna ħadet l-aħħar kemm jafu jużaw jafu jużaw il kompjuter x'taħri u x'taħriġ għandhom bżonn. Biex bekk il-ċittadini ikunu jafu li huma ma jistgħux joqogħdu bil-qeda u ma jkomplux bil-taħriġ tagħhom u mbagħad għandna flessibilità u mobilità din hija xi ħaġa li aħna nilqawa il-perjodu tal-bidu ta' taħriġ irid jiġi imsaħħa se jiġi imsaħħaħ u żgħażagħ se jkollhom l-opportunità biex eh, jagħmlu taħriġ tagħhom anke f'xi pajjiż ieħor tal-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u forsi anke jikkonkludu l-istudju tagħhom hemmhekk ħafna ġabi il-valur eh, eh, huwa marbut ma' riżultati imma wieħed irid jiffokka wkoll anka fuq il-mobilità u jekk wieħed jista' jkollu skambji ma' stati membri oħra, allura din il-mobilità aktar il-qudin fil-ħajja tagħhom tiżdiet. irridu nsaħu kol strumenti eżistenti palma huwa il europas per eżempju, dawn għandhom jikomplu jiġu sviluppati b'mod kontinwu u eh, E, jiftemu aħjar u għandhom ikunu stabiliti aħjar għax dawn kienu ta' suċċess kbir u hemm ħafna minn qiegħed juża dawn l-istrumenti puntiħor u e, dak il-stati membri għandhom jifokaw aktar fuq l-arfin ta' taħriġ vokazzjonali jew il-kwalifiki marbuta ma' dan biex e, ċittadini f'stat membru partikolari E, jista ikollom iċ-ċertifikati tagħhom rikonoxxuti anka minn stati membri oħra. Din hija xi ħaġa li fil-ġejjieni żgur ħankomplu niddiskutuha. Mbagħad il-talim eh, formali u informali nafu li l-kumpaniji eh, jagħtu ħafna attenzjoni għal ħiliet u kwalitajiet illi mhumiex eh, rikonoxxuti uffiċjalment. Mbagħad punt tal-aħħar Hawnhekk għandna eżempju tajjeb. Illi xi pajjiżi qegħdin jippruvaw jagħtu anka vouchers illi jippermettu il-persuni biex ikollom kofinanzjar tal-edukazzjoni. Ġifiri, Eh, vouchers il-persuni li mandomx tħul bizzejed biex dawn ikunu jistaw jużaw dawn il-vouchers biex ikomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Daw kunu l-punti li jiena xtaqt eh, insemmi u eh, nkun kontenta ħafna jekk ikunaw diskussjoni minnaħa tal membri għawek u anka minnaħa tal-shadow rapporters u jina l-essa li namel l-emendi li kunem neċessari biex intejbu il-rapport. Eh, köszönöm eh, szépen. Eh, sajnos úgy alakult, hogy... Grazie. Signora Gons. Gons. Grazie tassew. Ix-xadu rapporter tal-SND xorti ħażina ma setax jiġi hawnhekk fosna l nitkellem fismu. Ringrazzja a sinjura Hersh dan ir-rapport naħseb li dan huwa qassam importanti ferm. mod partikolari meta nitkellmu dwar l-impjeg, naqas ta' impjieg madwar l-Ewropa, aħna irridu niraw kif ħanelbuhom. U aħna għandna bżonn li jkollna rotot ta' studju flessibli li huma jixirqu il-ħtiġijiet ta' suq. Fejn għandek opportunitajiet ġodda aħna rridu nżawhom. biex in-nies nerġgħu ndaħlhom fis tax-xogħol kif suppost. Taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali huma riżors importanti hawnhekk u aħna nkunu qegħdin innisu x'emendi. Nasab li l-Fondazzjoni ta' Taħriġ Ewropea diġa semmiet. U jkina fimtsew. Dawn ser ikollhom konferenza illi se jittawal lejn il kwestjoni ta' inklużjoni soċjali u integrazzjoni. għalhekk interessi hawnhekk jitlu wieħed fil ħor għaliex ħafna drabi ħafna nies huma interessati fl-istess eh, l-istess suġġetti. Għalhekk u suġġett importanti ferm tagħmel kulħadd ikun impenjat għall proċess. Grazzi Sur Kablovski. Grazzi Signor Chair, grazzi kollegi. Nixtieq nirringrazzja l-kollega tagħna Hersh, nixtieq nifħara tal-rapport tagħha dwar il-Kooperazzjoni Ewropea fuq il-taħriġ vokazzjonali fil-kontest ta' Strateġija 2020. Naħseb li huwa wasseb ħafna li aħna fih nikol jisod identifikaw id-direttivi għal-ġejjini. U aħna nisa naraw minn dan ir-rapport illi aħna rridu nkomplu namlu dal-mut għalna biex nemendaw il-taħriġ vokazzjonali skont il-tibdiliet illi et eh, ġib maħal krizi u għandu xie kommenti xin daħal fil-rapport. Naħseb illi għana nisħu dwar il-wol ta' sħubijiet bejn gvernijiet lokali, imprizi, dawn eh, Nkollu importanti meta niġu biex nadottaw dan it-tip ta' taħriġ vakazzjonali, għalhekk naħseb illi aħna l-koll għandna nifukaw ukoll fuq taħriġ vakazzjonali fil-qasam ta' żviluppar ta' spirtu ta' l-imprenditorjat. U għalhekk għandna nħeġġu illi nies biex jitlu fil-talim tul il-ħajja. Aħna rridu ndaħlu wkoll elementi ta' taħriġ ukoll fir rapport u naħseb illi għandna wkoll indaħlu xuħu ta' metodu ta' valvazzjoni u taħriġ u li namlu li jassef iktar flessibli. Għax suq ta' xogħol jinbidel skont iż-żminijiet. U dejjem qed infittxu mezzi ġodda biex nifinanzjaw permezz biex nifinanzjaw it-taħriġ differenti. Jina nittama li kommenti għaj ser saħħa rapport aktar. Il-rapport kif nikura huwa verament eccellenti u nirgħataw il-rapporter ta' dan. Grazie, signora Delli. Grazie, signora Ce. Il-kollega għaj Turin u kol ma stax kun għonek. U jiddis u għat niskuza ruħi fissam il-kollega għaj aħna nilqaw dan ir-rapport nħossu illi miexi fid-direzzjoni tajba u li jitratta kwistjonijiet kollha għanin fuq eh, taħriġ vokazzjonali kif ukoll edukazzjoni. Aħna għandna xi suġġerimenti. Li rridu nresqu l importanti li dan it-taħriġ għandu jingħata b'xejn. U għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd. Irridu nsemmu l-problemi li għandhom iż-żaza, provaw jitlu fis-suq tax-xogħol u l-ħtieġa li dawn iż-żaza intu attenzjoni speċjali permezz ta' taħriġa ħana wkoll. Nixtiequ norbtu dan ma' strateġija 2020 titlu tar rapport Kooperazzjoni Ewropea fil-qasam ta' taħriġ u edukazzjoni biex nappoġġaw l-istrateġija tal-Ewropa 2020 għandu bżonn jissabba mod aħjar fil-rapport. Per eżempju, li kumpaniji investu f'taħriġ vokazzjonali għall-impjegati tagħhom mhux qed nitkellmu hawnhekk biss fuq livell individwali li huma wkoll huma responsabbli għat taħriġ tagħhom stess, imma hija responsabbli li jenda tkun maqsuma. U għalhekk kumpanija għandhom ukoll jinvestu fiha. U jippruvaw jtejbu l-ħiliet tal impiegati tagħhom stess. Speċjalment għal dik li hija it-talim tul il-ħajja. it taħriġ għandu jiġi żviluppat ukoll b'rabta mal-partijiet kollha interessati, mod partikolari sablimenti ta' edukazzjoni min ħaddem, trade unions biex ikun hemm svilupp ta' kompetenzi formali u informali. u nixħirti u nisħu fuq dan il-punt għaliex importanti illi niksbu esperjenza minn pajjiżi ħrajn pal ġermanja l-Awstrija, Danimarka u nitolbu pajjiżi oħrajn biex jisu din il-prassi tajba. Fiħdan ir-riforma tagħhom edukattiva. Għan asbu wkoll illi r-rapport għandu jitlob għal apprendistat iktar f'saħħtu wkoll. Inkludu nkellmu nżidu fil fatti il-kelma apprenticeship. Grazzi, Signor Harkin. Grazzi, fil-qosor. Li għanet nishtiq infaħar rapporter. Bu rapport ta' jibfem. Il-kussjoni importanti jimom li zinem lek għandi xie kommenti, pero l-għanet kontenta ħafna li e, di għed titkellem dwar li il-kwalifiki informali u koll jiġu marufa. U mux bizdawk formali, kwalifika formali. U f'paragraf 24 meta tkellem dwar proċess ta' Copenhagen, tassew qed nieħu gost li tagħmel referenza lejn varji regoli li għandna dawn ma' kruċjali għax huma fuq livell Ewropew u l-sistema ta' mobilità jippermetti li dawn ixaqalqu mistat membru għal ieħor. U dawn tintużaw aktar u aktar miċ-ċittadini. Jitt-tkellem dwar ukoll taħriġ vokazzjonali miex ħaġa li jnam mitla taħħamma, imma għal dak li hija taħriġ Tużani eh, mm, tajt it-kellimat li taqlin mowbat niprofa nirranġa l-flights biex mur lura d-dar. Eh, meta nitkellmu dwar il-bilanċ bejn il-ħajja ta' xogħol u l-ħajja ta' kuljum hija eh, ferm tajjeb u anki rigward il-voucher scheme għal-dikkeja xija għal-dak li huwa li jessef u kif nista' nużaw għak kif ukoll semma kollega ieħor, naħseb illi fuq fuq hija dan huwa rapport tassew eċċellenti. Nisan daħal il-Kommissjoni is-Sur Delgardo, kjoġbok. Warlof Sinar Tajeb, Grassi ċer. Dan il-dokument, et jibnim fuq il-proposta tagħna li ġimniet e, bidu ta' sena u importanti ħafna dijax il-ministri għadik li għal dak li huwa taħriġ vokazzjonali se jiltaqgħu ġewwa Bruġ biex jiddiskutu dawn il-kwistjonijiet u din aħna nilqgħu dan l-appozz għaliex naħsbu l-evalwazzjoni li qed isir qed timxi kompletament f'livell parallel ma' dan ir-reviżjoni tagħna. E, dan qed jitkellem fuq Eh, taħriġ u edukazzjoni vokazzjonali fuq żmien twil u biex indaħluha fl-istrateġija tal-Ewropa 2020 eh, u wkoll taħriġ u eh, edukazzjoni għal 2020 u naħseb illi rapport diġà jisab ħafna kwistjonijiet. Il-ħtieġa għal relevanza għolja għal taħriġ u tal-im vokazzjonali għoli u U għadu l-affart li jema neqsini għal fatt li għahna titkun tiġi iktar attrajenti. Specialment ma tanna għadina dejjem minn zmin fejn ħafna nis li huma qiegħda. Hemm problemi kbar fuq is-suq tax-xogħol bejn il-xogħol li huwa il-postijiet tax-xogħol li huma disponibbli u nuqqas ta' kwalifiki ħafna drabi problema hija li xi wħud minn dawn il-karigi ma tantx eh, huma trajenti, hemm minkejja li s-salarji mhux neċessarjament huma ħżina. Għalhekk eh, di dawn huma pereżempju professjonijiet li naxaqsmu mal-VAT. Għal tobba tal għal tobba tal-annimali. Aħna għandna nippruvaw illi aħna qed nippruvaw indaħlu dawn il- eh, eh, il-rekwiziti biex nipruvaw li persuni ma jitilqux, studenti ma jitilqux mill-iskola qabel il-waqt u li komplu jistudjaw jistinkaw biex iġibu kwalifiki. U rridu naraw id-rabta bejn studi vokazzjonali u rridu norbtu dawn il-kwalifiki mal-livell ta' ħiliet li hemm fuq is-suq tax-xogħol. Rridu nappoġġaw is-sejħa biex intejbu l-mobilità u eh, nansem bilkom xi ċifri qed il fuq il mobilta bejn pajjiżi fl-Ewropa xi 5% biss li e, użawhom daw. E, Leonardo da Vinci il-programm ikopri 2%. Ġifieri aħna għad fadlinna Snaqtu f'dan ir-rigward għal dak li huwa l l-mira tagħna li konna 20% ta' dawn il-persuni qed jistudjaw f'edukazzjoni iktar għolja li qed jagħmlu kont kollhom dan it-tip ta' mobilità bej istituzzjoni ta' edukazzjoni oħra. U qed nippruvaw nasu ċansi kulħadd illi jużaw dan il-programmi. Ġifiri ringrazzjaw l-rapporter tal-iddaħal semma diskussjoni illi għanna bżon nas opportunità l-istudenti kollha għal kull min jista u jrid li jħossem f'dawn il-programmi anki u minn ma jkun xkil finanzjarju għal dak li jkun. Aħna sena diħla se nipproponu benchmark għal mobilità transazzjonali fuq dan il-VET u aħna din appoġġaw il-Parlament Ewropew qed serħu kol fuqhom illi u dan il-punt il-qudiem fil-Parlament. il punt il qoddin fil parlament il l aħħar informazzjoni li waslit li li fi żmien ta' kriżi il-kumpanija qegħdin inaqsu bil-qawwi il-fondi għat-taħriġ. Allura, din hija karatteristika diffiċli ħafna, li tinkwetana ħafna fis-suq għalix għaliex it-taħriġ il-flejs għat-taħriġ qegħdin jomsu kull ma jmur. Mwissa tajna di biex nerbu kriżi għax ma nistawx nerbu billi naqsu l-investiment fil-ħiliet tal-ħaddima tagħna li nisaw noħorġu mill-kriżi. Din hija soluzzjoni fejn wieħed jara sal-pont ta' nieħru. Fejn aħna nkunu qegħdin Umbat nirrovinaw il-ġejjini ta' fuq żmien twil l-opportunitajiet ta' investiment u kattir tal-suq. Għan batana mistoqsija. Punt 11 il-proposta il-checklist tal-talim tul il-ħajja, xirridu nejdu bi, xirrid tgħidu bi għadi. Aħna fxkem xejn ħasba illi intom t titolbu l-Komissjoni biex tagħmlu tagħmlu programm illi huwa illi ikopri lil kulħadd. U jom u din tista' tkun diffiċli. Ma forsi kikku tista' tgħidli ftit iktarx qed tipprova tgħid biha. Go back to Nadia Hirsch to quickly sum up. Thank you. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschläge. Rapporteur. Grazie ħafna, grazie ħafna tal-proposti. Dawn ħafna minn daw il-punti nistaw niddiskutuhom anki jekk pereżempju tresquhom forma ta' emendi, nkun nista' inqishom u ndaħalhom fir-rapport tiegħi u provajt ukoll niżel xi punti li ġew nifmoħħi waqt kont qed nisma' l-interventi tagħkom u din tista' tejni. Eh, jekk tibatu l-interventi tagħkom bil-miktub. Jekk imorru dik mistoqsija fuq iċ-checklist. Jekk inħarsu l-Europass, dik kienet eh, ta' suċċess għax kien eh, jiex kien disponibli fil-lingwi kollha, stajt niżilha mill-internet. Sena naraw eżattament ħili tkellhom in-nies u kulħadd seta' jara s-CV jew x'tib ta' CV seta' juża għalih. Dan, dan kien din kienet għodda li kienet qed tintuża għal iktar għal għan li kien iktar taħriġ. Mbagħad inti għandek kelk xirtu mistoqsijiet, għandek ċertu taħriġ, iva jew le, għamilt iktar taħriġ apparti dak li jew edukazzjoni minn dak li inti għandek fuq livell bażiku, tgħid iva jew le. Mbagħad inti tista' tgħid iva jew le, tgħid iva mela mbagħad fiex eżattament fil-qasam tal-IT, fil-lingwi, kategoriji differenti. U qasma differenti ta' taħriġ. Kura speċjali, per eżempju, persuni li jaħdmu fil-qasam tal-IT tal-kura jirt eh, ikollhom taħriġ differenti minn dawk tal-computers, ġifieri inti mal-art kont tista' tara eh, eżattament fejn wieħed jeħtieġ it-taħriġ u f'liema oqsma. Jiena użajta personalment u tejn għax inti tista' tejta eżattament inti x'tib ta' taħriġ għandek bżonn u tista' tara mal-ewwel xi attivitajiet huma l-iktar mixtieqa mill-kandidati. Dak huwa pass importanti. Tieni pass ikun illi nkun nistgħu nagħmlu xi konsulta fuq livell personali wieħed imbagħad eh, jitkellem ma' l-kumpaniji involuti u ftara fuq livell personali kif tista' tiżviluppa ruħek. Eh, dan huwa lek huwa lija l-ewwel pass forsi min ħaddem biex eh, jaraw eżattament xtib ta' kwalifiki għandhom il-persuni eh, xamlu fil-passaġġ kif jistgħu jkunu iktar attivi u fl-maqsma jiġu iktar edukazzjoni. Dik hija l-idea bażika hawnhekk. Um, Grazzi, skadenza għall-emendija il-14 Deċembru u konsiderazzjoni fuq l-emendi 24-25 ta' jannar dibattu l-emendi ta' kompromess m-16 ta' marzu, il dozzjoni fil kull fil-Kumitat ehm, tal-Kultura 25 ta' jannar ta' marzu għansi u issa dak wa tmim tal-qatana tal-lum nerġaw nittaqaw fl-24 ta' jannar fit-tlieta. Grazzjoni ta' ma li kullħat ikun jista' jasallu lejn daru. Saħħa.